Naddu għal rezoluzzjoni ta' Zimbabwe kas ta' drittijiet tal-bnidem. Mela, mistax dawk favur tal-ewwel parti kontra astenzjonijiet Għaddit. l favur kontra astenzjonijiet Għaddiet. Rezoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet proset. Naddu għal rezoluzzjoni tal eh, għada tal eh, Rohingya favur fara parti wieħed kontra astenzjonijiet għaddit. Għallu li biex niverifika ġifin niftħu l-vot, emenda 2, paragrafu 1. Kħat vota vot malu. Għaddit. Għet nifverifika li l-nifti tajt il-President. Servizzi għet jgħodu attenti. Mela, naħdu għal emenda tlieta favur, kontra, ostenzjonijiet. Rridu neverifikaw. Niftħu l-vot. Nalqu l-vot. għaddit. Emenda numru 1 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Iva, niverifikaw, niftu verifika. Nal u votazzjoni. Għaddit. Nadu l-votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemm idok favur. Kontra. Astensjonijiet. Addit. Nadu għal rezoluzzjoni fuq is-Swaziland u il-kasa drittijiet tal-bnina attivisti li jibdew b'emenda tlieta dok favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 9, żewġ partijiet votazzjoni nominali l-ewwel parti niftu l-vot. Nalqu l-vot. Għaddit. Tini parti mill-votazzjoni nominali niftu l-vot. l votazzjoni. Għaddit. Promessa ke, text oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Premessa L favor. favur. Text oriġinali kontra. Astenzjonijiet. U kol għaddiet. Emenda numru 1 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ emenda 2 favur kontra astensjonijiet Addit. nandu minn votazzjoni nominali il vot miftuħ vot malu Addit. grazzi kollegi rapport Missur Danjan fuq l-implementazzjoni fuq il-CDFSP eh, dan żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra għaddiet f'tieni parti favur eh, kontra sensenijiet għaddiet. Paragrafu 3, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Tini partija votazzjoni nominali. Niftħu l-vot, nalqu l-vot. Għaddiet. Emenda 2, votazzjoni nominali. Nalqu l-votazzjoni. maddiċ. Paragrafu 6 f'żewġ partijiet dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali niftu l-vot. Marqu l-vot. Għaddiet. Emendi numru wieħed favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet Naddu għal tekst oriġinali, paragrafu dista votazzjoni nominali, nibtu l-vot. Nalqu l-vot. Għaddit ukoll. Emenda l-umru 3 votazzjoni nominali vot miftuħ. Vot malu. Maddiċ. Emenda erba, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Maddiċ. Emenda ħamsa. Niftu l-vot. Nar u l-vot. Maddiċ. Kollegi għandkom problema għaxet nisma ħafna storbju fis-sala. Mikrofonu jekk joġbok. tismawni Iva, ma nafx hekk il-kollegi din immentaw jew le, ma jina isni lift vot fuq emenda numru 8 jisa kemm ma ġiex irtirata. Ma ma smajtx ma jiġi irtirata, forsi jrek qed immentaw. Mela ħanem l-waċara sewa, il-tekst oriġinali ta' emenda 8, skużaw il paragrafu 8 u xek, għaliex aħna datajna um, emenda numru 1 tal-IPP. Tajjeb hekk. Mela. Kollega oħra na mistoqsija. Iva, tiċara, imma ma semmejt dak iż-żmien, dak il-ħin illi kienet qed tiġi U għalhekk aħna votajna mod differenti fuq 11 tlieta mill-li kieku konna nagħmlu. Jekk kulkat skużawni jiena jiena tortijajt. Imma nerġa' ngħid li ġara darba emenda tgħaddi Il-tekst oriġinali jaqa. Imma jina nitalima mdi u nerġa nirrepeti meta tiġri. Mela nista n-naddu il-vot. Emenda sitta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Nalqu l-vot. Maddiċ. dan it-tekst oriġinalija, allura. Le, skużawni, ġidu. Etni korġi li nifsi, menna mela ċara, ħanna għaddu wissa għan biex nivotaw fuq paragrafu 23, zewċ partijiet, l-ewel parti dawk favur. Tista' terġa' tibda. Għaliex ħaw qed nitħawdu. Ejna l-affarijiet sew. Mela, nemla ċara. Ta' numru 8 ċara jnija sewa. minn dak l-emenda l-emma minna votazzjoni nominali, issa għaddin fuq paragrafu 23, emenda 6 waqet, ġifiri set nivota fuq tekst oriġinali ta' paragrafu 23, ollu jdejkom, l-ewel parti dawk favu? Daw kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 24 favur kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa paragrafu 25 l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet, għaddit. Tini parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni? Għaddit. Paragrafu 34 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Test oriġinali, paragrafu 38, votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. Għaddit. Emenda seba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nal il-votazzjoni. Maddeċ. Issa mmorru għal votazzjoni fuq il-test oriġinali tal-41 eh, l-ewwel parti eh, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Test oriġinali, paragrafu 43, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 47, test oriġinali, niftaħ il-votazzjoni nominali. Nagħlaq il-votazzjoni? Għaddit. Paragrafu 48, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Test oriġinali paragrafu 50, votazzjoni nominali. Nal il-votazzjoni. għaddit. Paragrafu 51 favur kontra astenzjoniet. Nixtiequ nagħmlu verifika. Paragrafu 51 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 52 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 54, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa nivvotaw fuq il riżoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. nalqu votazzjoni. Għaddit. Grazzi ħafna kollegi. Issa rapport. Iva, grazzi del rapporter. Il-rapport tal-Sur Kukan u Tarand finanzjament ta' CSDP paragrafu 1 erba partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit, tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet? Verifika. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Nalqu l-votazzjoni. Maddeċ. Tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Ir-raba parti favur. Kontra astenzjoniet maddeċ. Issa, pra... Iva, kollegi, verifika raba parti tal-paragrafu wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Nalqu votazzjoni. Maddiċ. Paragrafu 3, ħames partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Naqru votazzjoni. Għaddiet. Tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Raba parti favur. Kontra. Astenzjonijiet verifika jekk joġbok. Nifsu l-votazzjoni għarraba parti. Nalqu l-votazzjoni. Maddeċ. Ħames parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 13, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 15, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 17, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 18, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 19. Xaħat jixtieq? Ma nafx. Iva, tixtieq titkellem? Nadilek li kelma Le? Nasib, ċara le l-ħagġa. Ħen kompli bil-votazzjoni tagħna. Paragrafu 17 tieni parti l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddiet. Tini parti, votazzjoni nominali miftuħa, maluqa, għaddiet. Paragrafu 20, votazzjoni nominali miftuħa, maluqa, maddeċ. Paragrafu 28, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddit. Fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazzi ħafna. Issa morru għal rapport mill-Onorevoli Gomes kapaċi ta' sigurta u defiża fl-Ewropa l għal paragrafu żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet tini parti votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet. Paragrafu 5, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur kontra, Astenzjoniet? għaddiet, tini parti, favur, kontra, Astenzjoniet? għaddiet, paragrafu 13, l-ewwel parti, favur, kontra, Astenzjoniet? għaddiet, tini parti, votazzjoni nominali miftuħa, maluqa, għaddiet, Paragrafu 14. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddit. Premessa B l-ewwel parti ta' żewġ partijiet dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tini parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, kollegi. Issa morru għal rapport ta' progress fuq it-Turkija l-2014. Is-Sinjura Pieri għandek l-kelma. Grazzi, President. Nixtieq nipproponi illi Nipposponu il-vot għas sessjoni ta' ġunju kien hemm biss ġimgħa qabel il-votazzjoni bejn il-Kumitat u l-Plenarja b'ħafna emendi ġodda. U naħseb huwa fl-interess tal-gruppi kollha illi fuq rapport tant importanti fuq it-Turkija nipprovaw ikonna maġġoranza kbira biex ikonna iktar żmien nipproponi li nipposponu il-votazzjoni sa Ġunju. Grazzi, President. Grazzi lilek, Anna. Kellima favur. Iva, Signora President. Nasseb din emozzjoni hija waħda loġika minn li hija sens komun. Għanna periodu ta' ħames xhur ta' kena, kena periodu ta' ħames xhur intensiv ħafna imma Eh, ma tantx kellna żmien bejn il-vot fil kumitatu fil-plenarja ma stajniex naħmu tassu biex niraffinaw l-aħħar kompromess u jiena nappoġġa l-mozzjoni. Hemm xi ħadd kontra? Iva, na xi ħadd kontra? Kellim wieħed biss, jiddispjaċini. Jiena kont qed nittama' il-rappresentant ta' grupp ikbar mentana se jitkellem kontra it-Turkija suġġett importanti ħafna għanna responsabiltajiet lejn il-kostituenti tagħna huma intitolati jkunu jafu li mela situazzjoni pożizzjoni tagħna suġġerixxi il il-vot ikompli u ma nipprovawx naħarbu minna. Grazzi. We will now put the motion for Issa mozzjoni għal posponiment dawk favur li xtiq jiposponu dak kontra. Astenzjonijiet għaddit u lek niposponu il-rapport tal-progress fuq it-Turkija. Grazzi ħafna lil kollegi issa konkludejna il-voti, issa niġu għall-ispiegazzjoni tal-votazzjoni meta il-kollegi ikunu ħarġu miss eh, kamra. Grazzi.